tal-votazzjoni għandi tħabbira ħanaqra biċċek. Jiena nixtieq inħabbar li l-Kumitat għall-affarijiet legali skont l-artiklu 3 paragrafu 3 u 4 tar regoli ta' proċedura ta' mandat li sur Bagoa u ddeċidejna li konfermaw il-mandat tiegħu li jidħol fis-seħ nhar 12 ta' Settembru 2010. Nixtieq li tikkonfermaw dal-mandat intom ukoll. Aw xaħat kontra? Jider li le? Mela il-mandat huwa konfermat. Issa, il-minuti ta' din il-laqa taw l-Parlament biex jiġu approvati fil-bidu tal-laqa li mis, il-plenarja li mis, u jekk ħatmu kontra mela d deċiżjonijiet li ttieħdu f'din il-laqa ser jingħataw lil dawk involuti. Nala il-seduta u nixtieq ilkom vjaġġ tajjeb. Lura lejn kollegi. Grazzi.